kasna bħala teknika li ma tantx hija sigura avolja hemm studji li jgħidu li mhix perikoluża natura, però rridu noqogħdu attenti x'jiġri b'din it-teknika. Grazzi ħafna. Grazzi Signor President, jgħid is-Sur Polċak. Kull innovazzjoni fit-teknoloġija aħna nilqewha sakemm taqa' fil-qafas ta' valuri maqsuma fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ikkonfermati mill-rappreżentant tal-Kunsill meta niġu għal modifika tal-ġenoma ġerminali tal embrijuni il-tfal ikunu f'riskju ta' eh, eh, mutazzjonijiet ġenetiċi riski illi jkunu wkoll fil-ġenerazzjonijiet futuri li proċedura wkoll għandha impatt fuq id-dinjità umana il-modifika tal-ġenoma tal-bniedem hija pprojbita wkoll mill-leġislazzjoni internazzjonali mhux biss dik tal-Unjoni Ewropea jiena nilqa' din l-opinjoni tal-Kummissjoni tal-Kummissarju Jurova u nistaqsi l kummissjoni x'qed taħseb li tista' tagħmel dwar l-esperiment Ċiniż avolja dubju li verament sar dak li ġie deskritt kif il-Kummissjoni ser tistaqsi l-xjentisti ċiniżi sabiex isegwu r-regolamenti internazzjonali. L-Onorevoli Cabezon Ruiz, grazzi ħafna. L-avanzamenti xjentifiċi kbar dejjem waslu għal dibattiti etiċi kbar. Dawn huma il-limiti tal- l-avanzamenti tekniċi xjentifiċi rridu nżommu mal-etika. Ovvjament, meta niġu għal dawn l-embrijuni, mhuwiex permess li jkun hemm l-għażla ta' embrijuni, però hemm opportunitajiet preżentati minn din it-terapija ġenetika sabiex nindirizzaw xi mar ġenetiku anki fejn jitlu ċelluli stem staminali fil-futur dan kollu jista' jgħinna. Aħna qed ikollna da dibattitu għax qed niddibattitu il-qafas regolatorju illi se jwassal għal opportunitajiet u trattamenti ġodda. Grazzi ħafna l-Onorevoli Petir. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-waqt li l proċess tal- riċerkatur ċiniż li qal illi jista' jwassal għal tfal mod ġenetikament modifikati eh, din twassal għal kwistjoni etika aħna rridu niddefinixxu l limiti bħala leġislaturi rridu niddefinixxu meta xi ħaġa hija ġenetikament aċċettata jew le irridu nsegwu l-etika u mhux il-kontra irridu ngħinu lid-dinja tinvestiga li nnifisha ma rridux ninsew illi mhux dak kollu li huwa possibbli xjentifikament huwa etikament aċċettabbli il-modifika tal-ġenoma ġerminali tal-bniedem mhijiex aċċettabbli għaliex din twassal għal modifiki f'ġenerazzjoni futuri l-Unjoni Ewropea trid timxi wara l-proibizzjoni globali fuq di teknoloġija. Grazzi. Nissa nissoċja ruħi mal-kollega tiegħi u dawk li tkellmu qabel. Hija jekk hija firmata il- dan, dan is-suġġett li ssir minn dan il-riċerkatur e, ċiniż żgur li d-dinjeta tal-bnema tiġi mhix hija disrispettata u toħloq kwistjonijiet e, sensittivi ħafna anke l-etika ir-riċerka li qed insemmu waslet għal ħafna progressi anka biex tindirizza s-sofferenza tal-bniedem imma l-editing li jsir u e, e, ta' DNA hija ħaġa dubjuża. Di mhix aċċettabbli il għaliex l-ewwel ħaġa tagħti ħafna riski mhux intenzjonali, mhux biss għall-individwu m'għandix-xendenti tiegħu tipprovoka e, problemi anka b'konsegwenzi għal ġenerazzjonijiet futuri. L-Unjoni Ewropea anka għandha r-rwol tagħha fi dak għandu xamma samma xien ma ma innovazzjoni xjentifika u hemm linja ħamra li ma bżonn tiġi. La breccia perikolosissima għall I'm really sorry but the hour is late and I am trying to look after everyone including our trans. Jiddispjaċini però sar tartwis jirridu nasbu kol fl-interpreti. Sinjura Jurova, grazzi ħafna għal da dibattitu fuq di kwistjoni sensittiva ħafna bħalma qabel fil-bidu tad dibattitu l-Kummissjoni ser tkompli tespar suġġett illi żgur illi ser jerġa' jorġ fil-futur qarib. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura Kummissarju, finalment il-Ministru Ċamba. Mikrofon għal kellim. Iva jaħdem, nixtieq nirringrazzjakom tal-qajjum tu kwistjoni aħna bħala kunsil ħadna nota tal-kwistjoni u ta' kollent għal-lum u nixtieq nassigurakom illi for your attention. This debate is now closed. Id-dibattitu għamalu Is-seduta fil-fatti li miss hija llum fid-dissa ta' filgħodu jiena se nkun hawnhekk li presjedi nispera ta' dumijaj l-aġenti hija pubblikata disponibbli fuq is-sit tal-Parlament u ndikjara s-seduta uffiċjalment magħluqa. Grazzi.